dwar il-miżuri li huma ser jieħdu biex din id-direttiva tiġi applikata u jiena ser inkompli insegwi is-sitwazzjoni hawnhekk. Grazzi. Id-diskussjoni jessa magħluqa ser nivvutaw għada fin-nofsija. Sa fuq l-agenda għanna il-rapport tal-Onorevoli Hockmark dwar il-governanza ekonomika globali. Naddi il-kelma lill-rapporter għal erba' minuti. Kjoġbok. Grazzi, Signora President. Għanna bosta laqat importanti għall-ekonomija Ewropea kif koll ekonomija globali din il-ġimgħa il-Kunsill Ewropew u l-ġimgħa d-dieħla il-laqat ġew 20 ġewwa kan. Dan ir-rapport għandu lan illi jippreżenta il-pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fid-dawl tal-laqgħa 20. Din hija laqa li ser issir fi żminijiet diffiċli, fi żminijiet severi madwar id-dinja. Iżda anke fin-naħa tagħna. laqa li ser tindirizza l fatti li l-ekonomija dinija hija karatterizzata minn zbilanċi illi nistgħu niddiskrivu bħala pajjiżi b'surpluses u pajjiżi b'deficits. Iżda, il-fatt illi aħna għandna bosta ekonomija emerġenti illi waslu għal bidla fl-ekonomija globali. Naraw illi għadna naraw bosta pajjiżi illi huma foqra u jeħtieġu aktar tkabbir, aktar opportunitajiet. Il-politika tal-muniti f'ekonomiji kbar ħafna qed wassal għal dawn l-iżbilanċi nistaw naraw in-nuqqas ta' kompetitività f'pajjiżi oħra wkoll. Li qed ikompli jżid mal-problemi li għandna irdu niksbu fuq livell globali bilanċ. Bilanċ illi jkollu gvernanza globali u jkollu istituzzjonijiet xirqa biex ikun hemm din il-gvernanza globali. Irridu nkunu l-ewwel konxi mill-fatt illi f'pajjiżi fejn m'hemmx kompetittività U f'reġuni fejn m'hemmx kompetittività aħna rridu politika ġdida, riformi ġdida, fl-istess waqt irridu niżguraw illi jista' jkollna flus ta' kummerċ ukoll lil dawn l-ekonomiji emerġenti fejn illum qegħdin jipproteġu lilhom infushom politika ta' muniti artifiċjali rapport illi kiseb appoġġ mifrux fil-Kumitat Ekon jiena nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters illi waslu għamlu possibbli biex ikun hemm kompromessi mifruxa. Aħna tkellimna dwar iħtieġa illi niġġieldu l-iżbilanċi strutturali li huma l-kawża ewlenija tal-kriżi ekonomika rridu niżguraw fuq livell globali li konna politika monetarja responsabbli. Irridu niksbu politika monetarja illi tkun waħda li tista' tissarraf u tiftaħ aktar kummerċ bejn dawk il-pajjiżi li għandhom surpluses u dawk li għandhom deficits. Huwa importanti wkoll li naraw kif huma msawra l-istituzzjonijiet. Aktar ma rridu gvernanza globali. Aktar ma jkun hemm ħtieġa għal kontabilità trasparenza u istituzzjonijiet leġittimi. Aħna naħsbu illi l-G20 U għabla dubju ta' xej, u għet mill-iktar strutturi importanti, imma importanti u koll illi aħna niksbu aktar parteċipazzjoni globali, aktar implementazzjoni ta' deċizjonijiet u koll livell aktar oli ta' trasparenza. Aħna u koll nisħu dwar l-importanza tal-IMF fil-WTO. Għalix, struttura ħjar, deċiżjonijiet u diskussjonijiet fil-G20 jistaw waslu l-aktar trasparenza billi jiġu implementati fl-IMF. Aħna nisħu għal ħtijġa l-aktar Unjoni Ewropea li titkellem bleħen wieħed. L-Unjoni Ewropea għandha tikkontribwixxi għal gvernanza globali b'saħħitha u tmexxija globali b'saħħitha. Iżda irridu niżguraw ukoll illi aħna qegħdin naddattaw l-istituzzjonijiet tagħna għar-realtajiet tal-lum il-ġurnata. Grazzi tassew, Signora President. Grazie, la parola allo... Grazzi, naddi l-kelma l-Onorevoli Kelly. Eh, eh, first of all, congratulations. L-ewwel nett nixtieq nifraħ lill-kollega Sur Hockmark tar-rapport tiegħu jinxtaqt ngħid żewġ affarijiet l-ewwel nett it-taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji ġiet imsemmija mill president Barroso bħala xi ħaġa li nixtiequ għal irdu nimplementawha fl-Ewropa. Uħud qalu li forsi irdu nimplementawha fiż-żona euro. Jiena naħseb illi din tagħmel sens, dak għandu xaqsam loġika, is-suq finanzjarju jrid ikkontribwixxi l-iktar eh, meta għandu 4.6 triljun minn minħalla 16 u dan għandu jiġu applik għandu jiġu applikat mod globali għaliex jista' jwassal għal xkiel fl-investiment f'bosta partijiet tal-Unjoni Ewropea dan huwa punt ta' bilħaq importanti. It-tieni punt jiena nixtieq ngħid li naqbel perfettament mal onervali onorevoli Hockmark illi l-Unjoni Ewropea trid titkellem bleħen wieħed. Hija jistħoq ilha sede fi WTO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 u tal-li ġibet l-attenzjoni tagħna għal ħtieġa li nsaħħu l-gvernanza ekonomika globali minħabba il-kuntest attwali tal-kriżi globali. L-istabilità hawnhekk tista' twassal bilanċi makroekonomiċi li jista' jkollhom konsegwenzi fuq l-ekonomiji tagħna. Għalhekk huwa importanti li jkollna livelli ġodda ta' regolamentazzjoni u kol metodi biex namlu monitoraċ tagħhom. Sfortunatament, L-IMF ma kellix rol daqshekk importanti da' sil g 20 għandha skop limitat ta' azzjoni l-Unjoni Ewropea tittieħu azzjoni biex issaħħaħ iż-żona euro l-azzjoni li ħadet għallum ma kienx biżejjed. Ġewwa pajjiżi aħna għandna deficit ta' madwar 5% tal-GDP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 u r-riżultati tal-G20 aħna naraw ukoll x'inhi id-dimensjoni Ewropea. Sfortunatament jidher illi qed jinstabu soluzzjonijiet vera bil-mod fl-Ewropa għandi il-kriżi fil-Greċja u dimajnejja bħalissa u dan jirrappreżenta periklu għall-Ewropa u għall-dinja kollha. Aħna adottajna pakketti, iżda dawn il-pakketti mumiex bizzejiet. Jena sodisfatt li qed nara dan ir-rapport javvanza u jinkoraġixxi eh, ċertu passi li rridu nieħdu u wkoll irridu nsibu soluzzjonijiet irridu niġildu dawn il-problemi u rridu garantixxu l-istabilità tal-euro. Għaliex jekk le ser naraw illi fil-ġejjeni aħna mhux ser ikonna lanqas riżultati mis-summit dinji. Grazzi. L-Onorevoli Flashikova. Pani Komissarka. Grazzi, Signora President, Kommissarju. L-Onorevoli Hockmark ħejja ir-rapport tiegħu mod tajjeb ħafna jien nixtieq ngħid li qabel is-summit tal-G20 f'Novembru. Għandna ħafna x'namlu fil-qasam tal-gvernanza globali. Jien nixtieq insemmi żewġ affarijiet fil-qosor. L-ewwel net ħafna mill-partijiet interessati jafu illi is-sistema attwali ekonomika fid-dinja qiegħda tispiċċa fix-xejn u probabbli mhix ser tkampa. Jina dan ir-rapport narax pala rapport tajjeb ħafna għaliex xina naħseb illi situazzjoni sitwazzjoni hija waħda li ma nistawx inreġuha. Iżda ma nafux jekk is-sistema il l-ġdida illi ser toħroġ u ser tkun aħjar minn dik l-antika għaliex ser ikonna reazzjonijiet ħżiena, jekk ikonna reazzjonijiet ħżiena jista' jkun il-sitwazzjoni tmur għallar. U għalhekk jiena nixtieq nappella lill mexxej Ewropej u nazzjonali biex jindunaw kemm serja s-sitwazzjoni u jaġixxu. Għaliex din hija logħba dwar iċ-ċittadini u l-istati. Grazzi l-Onorevoli Feluno. President. Onorevoli Xikluna. Fi żmien meta l-ekonomija Ewropea u dik globali qed titfaċċa futur inċert u diffiċli dan ir-rapport huwa partikolarment fuqtu. Fiċ-ċentru taż-żewġ summits dak tal-Unjoni Eh, Ewropea eh, fuq il-futur taż-żona u dak tal-G20 il-proposti fir-rapport Hockmark huma intelligenti u bbilanċjati u jistħoqilhom attenzjoni mill-leaders globali f'dawn is-summits. X'aħna nistennew minn dan it-tibdil? Għandna bżonn konsistenza u kooperazzjoni bejn il-pajjiżi biex tikkupra l-ekonomija jkollna regoli finanzjarji aħjar u ftehim fil-kummerċ. Sew il-G20 u l-IMF huma żewġ istituzzjonijiet ewlenin li jixirqilhom bdil biex l-istrutturi ta' governanza jsiru effettivi l-imf trid riforma sabiex l-ekonomija brik kollha vuċi li tistħoqqilha r-realtà tal-lum u rigward il g 20 li bħalissa qed isservi talking shop utili għandha bżonn bażi legali li jkunu jorbtu. ir-rakkomandazzjonijiet rigward l-operaturi finanzjarji globali huma importanti u wasal iż-żmien biex jinfirdu bejn dak li hu bankarju tradizzjonali u l tal-investiment jitwettaq l-ekonomiji globali globalment partikolarment fil-parti tal punent għaddejja minn żmien diffiċli b'nuqqas ta' fiduċja fiha nnifisha u huwa kruċjali li dawn l-istituzzjoni globali jkunu adattati għaż żminijiet tal-lum. Grazie, la parola all'onorevole Ferreira. Grazie l'onorevole Ferreira. Grazie tassew, signora Presidente. Il-kwistjoni ewlenija illi dan id-dibattitu u dan ir-rapport mandunawx biha hija li rridu nsibu il-kawżi tal-isbilanċi makroekonomiċi. X'inhu ma il-kawżi tal-kriżi makroekonomika? Mhux kombinazzjoni li aħna njurajnihom dawn il-kwistjonijiet. Għaliex spiss ħadd ma jrid jara x'inhuma l-kawżiet li waslu għal din is-sitwazzjoni li nsabu fiha għaliex bekk ikunu jistaw ikomplu dawn it-tendenzi ta' inugwaljanzi ta' dizastru soċjali. Ejjew ma nilludux ruħna dan huwa dizastru ta' kapitalizmu. Is-soluzzjoni għal din il-kriżi mhux ġejja minn istituzzjonijiet supranazzjonali li l-kompitu tagħhom huwa li jippruvaw iżommu kontroll fuq il-produzzjoni tal-prodotti ta' kapitalizmu imma għandha tkun id-demokrazija illi trid tibni fuq id-drittijiet ċivili illi hija akkumulat. Irridu nilliberalizzaw is-servizzi, il-prodotti, dan huwa film li ġaraj qabel. Il-konsegwenzi nafuhom sew. Dawn jikontribwixxi għall-inġustizzji fuq livell globali u għalhekk ninsabu fejn ninsabu llum. Ir-rekord ta' dawn l-istituzzjonijiet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 marbuta magħha fil-forum G20 għaliex dan il-forum huwa wieħed fejn aħna nistgħu ta' bilħaq nitkellmu dwar il-ġejjieni dwar koordinazzjoni fil-finanzi, fil-banek, fil-maniġjar tal-kumpaniji, fil-gvernijiet. Jiena ma nafx hekk l-Unjoni Ewropea bħalissa hijiex l-attur illi tista' ta' bilħaq toffri soluzzjonijiet alternattivi reali għaliex l-Unjoni Ewropea stess għandha problemi kbar illi ma tistax issolvihom bħalissa. Aħna nistgħu nfakru l nafusna dwar il-kriżi ekonomika attwali u l-eruq ta' dawn ta' din il-kriżi ġewwa il-Greċja li għadna ma sibniex tarfum. Il-mexxejja tagħna jridu jsibu soluzzjonijiet kostruttivi għal problemi illi qegħdin jolqtu lill-Ewropa tal-lum. Ma nistgħux nistennew illi id-dinja tisma' x'għandna x'ngħidu aħna u għalhekk jiena wisq nibża l-involviment tagħna f'dan il-qasam ma tant ser jiġi kkunsidrat. Grazie, la parola al commissario Reding, prego. Grazie, il commissario Reding. President, biex nishtiq nisħaq il mexxej Ewropej ser ikun qed jagħmlu proposti b'saħħithom din il-ġimgħa biex joħorġu lill-Ewropa barra minn din il-kriżi. Is-Sur Hokmark għandu raġun illi jisħaq dwar l-importanza tal-gvernanza ekonomika globali illi hija kontribut importanti ħafna għal problemi kollha tal-gvernijiet fil-kontinenti differenti kollha. Aħna naqblu ma' ħafna mir rakkomandazzjonijiet ta' Sur Hokmark hawnhekk fil-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja wkoll membri tal-Parlament illi intervjenew fid-diskussjoni u taw il-kontribut tagħhom għal dan is-suġġett. Il-kriżi attwali naraw illi ħadd qabel 2008 ma kien ħaseb illi jaqat l-ekonomiji f'daqqa jew inkella l ġ seba tikkoordina rispons ta' politika, reċessjoni. Dan madux il-kas illum u il ġe 20 sabet posta ma baqatx imwarba u saret forum ewlieni għal kooperazzjoni internazzjonali ekonomika. Iżda għanna bżon namlu aktar biex nġildu din ir-reċessjoni u dal waqser niddiskutu dan irridu namlu iktar biex insaħħu il-gvernijiet globali U kif jgħid ir-rapport l-Unjoni Ewropea jrid ikollha rwol ewlieni f'din ir-riforma tal-gvernanza ekonomika. Dan nistgħu nagħmluh biss jekk aħna natu eżempju. U hekk l-istati ta' gvern, il-kapijiet ta', ta gvern u ta' stati hekk qed jagħmlu din il-ġimgħa. Il-President Barroso għal fi diskors dwar l-Istat tal-Unjoni hawnhekk u qed nikkwota wasal iż-żmien illi jkollna rappreżentazzjoni esterni maquda tal-żona euro. Irdu nsaħħu il-gvernanza interna u hawnhekk jiena qed naħseb dwar il paket tas-sitta is-six pack. Issa irridu rappreżentazzjoni esterna aktar maquda ta' zona euro l-iktar f'istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali bħala IMF. U il-Kommissjoni dal-waqser tagħmel proposti ta' ħafna ir-rigward. Grazie ħafna l-Kommissarju, il-diskussjoni jamaluqa, il-votazzjoni sirada fin-nofsija. Naddu issa għal puntiħor tal-agenda tagħna li huwa il rapport ta' Barbara Matera dwar is-sitwazzjoni tal-omijiet li rabbu tfal